minħabba il-memorandum ta' ftehim bħalma qalu ħafna nies, però kulħadd jitkellem dwar dan u ħadd qatt ma jiġi sal-Parlament se jitkellem dwar dan. Din kienet esperjenza illi fl-aħħar snin kienet waħda fost l-iktar negattivi kien hemm ukoll spiża soċjali għolja ħafna irridu ndaħlu dar regolament fl-akki komunitarju rridu ħarsu lejn id-dejn u lejn il-mekkaniżmu tiegħu. Naħsbu illi il-budget għandu jikkontribwixxi għal mod kif jaħdem l-ISM u jkun hemm ukoll kontroll budgetarju fuq l-attivitajiet tiegħu. Li kieku dan kien xi aċċettat kien ikun aħjar, però aħna serres u emenda mbagħad xi ħaġa oħra li nixtiequ li jkollna fit-test u li l- program futur ta' aġġustament jippermettilna illi neżerċitaw id-drittijiet legali tagħna. Però dan kollu ma ġiex aċċettat minkejja dan kollu aħna wkoll se nresqu l-emenda fil-plenarja xi ħaġa oħra li nagħmlu studju ta' impatt soċjali jiena nistaqsu għal dan dan minħabba l-politiki kollha tal-mekkaniżmu dan però ma sarx laqas fil-Greċja pereżempju dan kien diżastru kbir irrid ikun hemm aktar kontrolli fuq min hu nominat bħala direttur. Rajna li proċess mhux eżatt demokratiku hemm ukoll. Dan il-backstop din hija ħaġa tajba li naħdmu fuq dan is-suġġett imma din jekk ma da ma taħdimx jekk ma jkunx hemm unanimità fi dan il-kunsill allura ħanna rridu nitolbu il-backstop ikun qed joħdmu jaħdem b'mod awtomatiku skont ċerti kriterju kundizzjonijiet għax kif qed ngħidu. Trid unanimità fil-kunsill di sempliċement ma taħdimx. Grazzi ħafna. Mitten Gua, Gueruhman, Gueruhman nimissä edustaja Papadimulis, olkaa hyvä. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χρειαζόμαστε ένα... Grazie President tal-kelma. Għanna bżonn il-Fond ta' Stabilità Ewropea. E u għal din ir-raġuni aħna m'għandniex bżonn kopja Ewropea fond Ewropew Fond Monetarju Ewropew u għaliex aħna għandna l-kalkoli ta' neoliberali u l-multiplayers ħżiena li jintużaw mill-IMF. IMF. Allura għandna bżonn fond ta' stabilità għall-Ewropa. Għandha tkun parti mill-ordni li għandna u jaħdem għabbażi ta' metodu komunitarju u anke ma jkunx biss taħt il-parlamenti nazzjonali ma taħt il-Parlament Ewropew ukoll. M'għandniex naħdmu b'mod intergovernattiv imma għabbażi ta' Unjoni Ewropea mhux hekk biss imma m'għandniex nissostitwixxu biss l-IMF imma dal-fond għandu jissostitwixxu jieħu post ir-reċett riċetti, ir-riċetti tal-IMF, il-miżuri dommatiċi, il-miżuri neoliberali. Iġifieri għandu jkun kon, anka jkun eh, sottomess għall qorti tal-awdituri. U għandu jkun hemm viċi President tal-Kummissjoni li jkun responsabbli għall eurozon u għall koeżjoni soċjali. Jekk ma nagħmlux dax-xogħol, allura kollox ifalli. Grazzi l-kellim li jmiss is-sur għal-FDD għandna is-sur Marko Valli għandek Minuti Grazzi President. Ma nistawx bħala grupp naċċettaw assolutament il-bażi ta' raġunament li hemm eh, f'dan il-Fond Ewropew. Ma xi repetizzjoni tal-Fond ta' Stabilità li hu istituzzjonalizzat u dan huwa kunċett li nagħtu Eh, eh, natu self kondizzjonat illi il, eh, kif konna tajna l-poplu Grek u taw dan il-flus u għal daw il-flus ukoll kien hemm l-iżvalutazzjoni ta' salarji u l-Griegi xalsu b'demmom fuq dan. U dat tip ta' mekanizmu huwa ħażin u rridu nistituzzjonalizzaw dan il-prinċipju bil-ħsieb li qegħdin nagħmlu ġdid. Dan hija eh, eh, eh, ħaġa ħażina ħafna, għandna bżonn ngħaddu mill-analiżi tal-iżbilanċ li jeżisti bejn dawk il-pajjiżi li qegħdin fil-Eurozone u dawk li mhumiex. Imma f'dal każ m'intomx turu illi mintom xturu appoġġ b'dan il-Fond Monetarju Ewropew. Grazzi ħafna il-kellim li jmiss issa l-Onorevoli Marusik. Fidek. Grazzi ħafna, Signora President qed nitkellmu dwar is-suq, il mekkanizmu tas-suq eh, waħdini jiddependi li bażikament ikonna kumpaniji illi ifallu għaliex ma jkollhomx dħul u jiżviluppaw dawk illi jkun jistgħu jibbijaw il-prodotti tagħhom u bekk inkunu nistgħu ngawdu mill-ġid ġenerali. U fid-dawl ta' dan Is-suċċess eh, bażikament jaqa' fuq il-nefqa eh, żgħira u dħul kbir. Is-suq waħdini mill-lat jgħin biex dawn il-kumpaniji li mhumiex effettivi biex jissopravvivu ma suppost jaqgħu jfallu u il pejs ta' nuqqas ta' falliment jaqa' fuq il-kumpaniji li mixin il-qoddim. U l-ħolqien ta' sistema bħal di tal-EMU hija l-ħidma li tmur kontra l-idea prinċipali ta' suq waħdini u s-riżultat se jkun wieħed l-iżvilupp ta' kumpaniji effettivi se jaqa' u il-pis tal-finanzjament ta' kumpaniji li mhux qed waslu eh, se jaqaf fuq il-konsumaturi. U l-ħolqien ta' tali fond u natu eh, fondi kbar u rizorsi kbar fuq dan il-fond jagħti privileġġi għal intapriżi enormi. U nafu li din hija diskriminazzjoni fid-dawl ta' ħaddieħor. Allura dan il-mekkaniżmu issir aktar u aktar b'saħħtu fejn tidħol il-promozzjoni ta' daw il-kumpaniji li ma jkollhomx suċċess. Eh, se jkollna tkabbir iżda tkabbir ħażin sfortunatament. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Marusik. U issa jmiss l-Onorevoli Sofi Montella l-Minuta. Eżis kollegi, fl-2010 it-trojka li kienet magħmula mill-Kummissjoni, il-Bank Ċentrali Ewropew u l-IMF imponew miżuri straordinarji fuq il-Grieki li sabu lilhom infushom f'miżerja minħabba dak li kienu ddeċidew fuqhom il-burokratiċi fi Brussell. Issa għandna iswed fuq l-abjad li l-ewwel ħidma tal-IMF hija li tagħti għajnuna transitorja li l-istati membri għandhom bżonna. Imma ovvjament hemm kundizzjonijiet kondizjoni speċifiċi li hemm immaġinati fil-programmi ta' ġustament imma aħna nafu xi jfisru dal-programmi fil-Greċja, pereżempju l-pensjonijiet li tnaqsu, salarji tnaqsu u kumpaniji statali ġew privatizzati u anke l-impjiegi splodew u dak li jfisser dan sfortunatament edha tirrenja l-Ġermanja fuq l-Ewropa BT ibsa imma tanċet għandi aspettativi bil-moviment fi Franza imma l-Ewropa edha tamil l-nifissa impossibbli għan-nies u għall-istati bl-istess mod. Grazzi ħafna. <coughs> Naddu għal eh, kummenti tal-individwi l-ewwel iwas is-sur Ferber għal ġiex minuti. Grazzi ċe, komissarju kollegi. Il-kriżi tad-dejn u rritna ħaġa waħda, il-mekkaniżmu ta' stabbiltà fl-Ewropa u rew x'inhuma operaw b'mod apolitiku għabbażi ta' regoli u fatti. Ferm iżjed milli nistgħu ngħidu fuq il-Kummissjoni Ewropea nifisha li jessem u li jessef. U rew li l-Irlanda, Ċipru, il-Portugal ukoll uraw suċċess. U għalija hemm ħaġa loġika li nista' niġbed minn dan jekk għandna lan jekk xi ħaġa ma tinkisirx m'għandekx għalfejn tirranġa. ISM e jew il-Fond Monetarju u l-Parlament, pereżempju il-ftejn interistituzzjonali, imma m'għandniex nimmiraw fil-ħoli wisq għax huma l-gvernijiet nazzjonali li ħajamlu l-flus, allura fraħat tal ġurnata huma budgets u parlamenti nazzjonali parlamenti nazzjonali ħaj jikkontrollaw il-budgets nazzjonali u ħaj b'mod indirett ħaj jkunu qed jikkontrollaw e, e, l-IMF. Allura għandna responsabilità maqsuma hawnhekk. Allura vot fuq dawn il-programmi ta' ġustament jew li ministru tal-Finanzi għandhom ikollu għandu jkollu fin il-budget tiegħu mhumiex responsabbli. Grazzi ħafna kemm Grazzi Sur Febe. Issa ngħaddu għal l-onorevoli kellima li miss għal ġiex minuti. Grazzi President Kummissarju Prezenti. It-tweġiba l kriżi ekonomika rajna nuqqasijiet fil-bini tal euro u l-Aqda Monetarja Ewropea għad baqa ħafna xisir biex naħdmu biex nżidu mal garanzija il-fond ta' garanzija ta' fondi Ewropej u l budget fil-ħdan il-Euroton li jippermettu eh, il-pajizi fil-ħdan il-Euroton biex jisġildu possibilità ta' kriżi futura. il-Parlament Ewropew kien ħaseb li għandu jkun hemm bidla fil-mod kif kienet mibnija kien mibni l-IMF u dan għandu jsir permezz ta' liġijiet komunitarji u biex nagħmlu l-politika fiskali iktar faċli u nagħtu leġittimità demokratika lill proġetti dan ikun tajjeb u tieq għal proġetti għal budgets warajhom u ikonna kontroll baġitarju u l-użu ta' awditur estern. Minn dawk il eh, ġew minn dawk il-pajjiżi fejn ħadmet it-trojka kien hemm eh, ċertu eh, suċċess reġistrat u jridu naraw miżuri li ttieħdu biex ma nerġgħux naqgħu fl-istess żbalji li konna minna qabel. Hija ħasra li dawn huma garanziji fil-Parlament u dawn huma importanti politikament nittama li nżommu f'moħħna grazzi. Grazzi. Għal dik. Yksi minuti, olkaa hyvä. Frau Kellimni missa minuta, Sinjura President, grazzi tal-kelma, Sinjuri Prezenti, meta l-Mekanizmu Ewropew ta' Stabilità imbeda, dak minħabba it-trattati Ewropej li nkissru għalhekk kien hemm il-bidu tal-ISM. Issa din qegħdin nitkellmu biex flok l-ISM nagħmlu l-IMF. L-Unjoni Ewropea m'għandix kompetenza assolutament biex tniedi li jemmef imkien fit-trattati mem is-setat li jingħataw lill-Unjoni Ewropea biex tniedi li jemmef. Dan huwa eżempju ieħor illi l-Unjoni Ewropea tiġbet lejha poter wara poter wara poter. U meta kellna intħil kellna eh, eh, intħil finanzjarju minn naħa tal-Unjoni Ewropea kien hemm kriżi finanzjarja. Allura sa xemm ġustifikazzjoni biex nagħtu lill-Unjoni Ewropea eh, setat ta' stabilità finanzjarja jmorru kontra it-trattati li tmur kontra wkoll kull prinċipju u ovvjament huma l-istati membri li huma responsabbli taħt it-trattati. Grazzi ħafna, kellim li jmiss. Grazzi tal-kelma. Di diskussjoni li meta nismaħħa li jisna din eh, insofru minn amnezja ekonomika. Ħantikom eżempju, biss, wieħed. Morru lura l-istorja Britannika fl-1956 u x'għandek hemm. Kien hemm deficit budget ta' deficit u il-lira eh, ta' Renju Unit kienet devalwata. Jiġifieri fl-Ewropa dejjem kien hemm kriżi finanzjarja sa mill-bidu tas-seklu. Willy Brandt, il-Ġemanis, fl-1969 kien ġie għal laqa għal-Kunsill Ewropew u kien qal li aħna lesti li nieħdu li nat nofru 40% mis-seplas tal-munita tagħna lill-Ewropa bħala bidu tal-flus għal IMF e imma taħt kundizzjoni waħda li għandkom tkunu tistaw tkunu f'pożizzjoni li tmexxu l-ekonomija tagħkom Ma nkomx tiġu f'din is-sat, f'din is-sede għal illi għal xi ħaġa li intom tkunu għamiltu. Ixfri jaqraw l-istorja u jippruvaw jifmu fuq ix qegħdin nitkellmu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna kollega Turvels. U issa l-kellim għal minuta u nofs, grazzi ċe. Insomma, jiena naqbel ma dak li tkellem ma mitkellem qabli, għaxa folja li għanna u dimna mekanizmu iħor, jissejħila <coughs> x'sejħila, din hija l-istess ħaġa. Kif nifhem hemm bżonn ta' mekanizmu bħal dan fl-istess ħin bħala persuna mill-Irlanda tidu tifmu għaliex jiena nkun xettiku u nkun meta nasbu fuq l-Irlanda b'mod partikolari bħal oħrajn bħal Greċja għadna din inħallsu ta' dan il-bailout orifiku li kellna snin ilu u ħanibqgħu inħallsu għalih sa 2040. Allura huwa diffiċli għalina li nkunu ottimistiċi nkunu ottimisti għal dan speċjalment meta narfu li hemm ħafna nies fil landa li batew minn kriżi tal-housing ma jistgħux jieħdu self mill-bank għandna l ogħla rati ta' interess fuq eh, self mill-bank fuq id-djar għanna għad kbir ta' nies li qed ibatu minn eh, min kriżi ekonomika ma jistawx eh, isibu xogħol. Għajċfiri, mekanizmu għalina jrid ikun responsabbli u trasparenti u b'mod xaġol li t-nejt li l-banek miex jħallsu xej assolt f'taxxa u qed jagħmlu u qed jagħmlu l-profitti għal darbon qed kem fuq dak il-ħalsu t-taxxa li suppost għandhom ikunu e, favorevoli għal e, ħagġa e, għal mekanizmu bħal dan. Jien ma tantx għandi qed nistenna affarijiet minn dan mekanizmu. Grazzi ħafna kellim li jmiss. Is-Sur Pedicini għal minuta nofs. Grazzi President. Skużawni, imma x'nambuh font ġdid Ewropew biex insostnu e, u insalvaw banek oħra Ġermaniżi u Franċiżi, skużawni, ma grazzi ma nix bżonnu dan il-mekkanizmu. L-Italja kellha toħroġ biljuni ta' euro fi tliet snin. Illi spiċċaw fil-banek Ġermaniżi u dawk Franċiżi. U e, banek oħra asraw solt wieħed minn daw, min daw il-flejjes kbar. Li natu eh, self u fuq kondizjoni ta' austerita eh, eh, ma jwassalna mkien. U għanna għandna ura ristrutturazzjoni illi qed tkompli tmur kontra s-sovranità. U hawnhekk għal darbohra kif ġera ma' Juncker fuq il-Greċja i wieħed irid jiskuża ruħu. Kien hemm imblukkar tal-industrija u iżdiedet ukoll il-kriżi finanzjarja. Dak li rajna. Irridu neħħu il-faqar u d-diżegwaljanza ekonomika. Grazzi ħafna. Kiitokset edustaja Pedicini. Grazie ħafna. Is-sur Elisen għal minuta u nofs. Grazzi ħafna. Il-Fond Monetarju Ewropew huwa fals l-istati membri allura li għandhom l-istess appell u kundizzjonijiet iridu jikkontribwixxu jgħinu bl-istess mod għalina ma tkellimx fuq l-introduzzjoni tal-euro, kien hemm eh, eh, ħloqna diversi problemi ġewwa l-Unjoni Ewropea, rridu niftakru wkoll kien hemm tkabbir ekonomiku baxx u n-Norveġa u l-Iżvizzera għaddew minn ferm inqas problemi fl-istess perjodu kien hemm self eh, lil ċipru l Greċja u kien hemm kundizzjonijiet għall-adeżjoni tal-ġona Euro President. U m'hemmx għallu miżjud. Issa għaddejjin minn sitwazzjoni ta' kriżi fuq dal-font u wieħed qed jaħseb ukoll biex jimpedixxi il-veto il tal-Parlamenti Nazzjonali. Il-Parlament Olandiż pereżempju ma jkunx jista' jagħmel assolutament xejn. Aħna kuntrarji, aħna rridu il-mekkanizmu Ewropew ta' stabilità eh, jispiċċa kemm jista' jkun malajr. Can we fix it? Okay. Voimme siis jatkaa. Hemm problema fl-interpretazzjoni ma mux dik Maltija. It's now um, colleague Karas Nisson komplu bl-onorevoli Kara, sal żewġ minuti kjoġbok. Grazzi, Signora President, tal-kelma. Sinjuri prezenti, il-Parlament Ewropew għal ħafna snin kienet jitlob għal iżjed żvilupp tal-ISM. għal fondi Ewropej. U rajna l-impatt terribli tal-kriżi soċjali u ekonomika. U aħna għandna inizjattiva fuq il-kontroll tat trojka imma dak li qed innamlu issa bil-konvinzjoni sħiħa li għandna bżonn niġbdu lezzjonijiet minn dak li għaddejna minn żmien il-kriżi e, għandna bżonn garanzija l istabilità finanzjarja fid dan l-Unjoni Ewropea. Irridu IMF e abbażata fuq il-liġi komunitarja. U di mhix kwistjoni biss ta' strument intergovernattiv bejn l-istati. Aħna rridu sta stabilità kif suppost għall istati membri li jitlu fl-inkwiet u għandna bżonn kundizzjonijiet stretti. Irridu riformi sura hawnhekk iridu nassiguraw li għalmenu jkollna 500 biljun euro fil-fond u dan għandu jkun parti mill-budget ukoll. U biex niggalaxxu protezzjoni kif suppost fuq livell komunitarju għall-SRF u dan hija importanti biex nagħmlu l-Ewropa iktar stabbli u biex nagħmlu l-munita Ewro iktar b'saħħitha. Allura, aħna nkunu bekk nkunu nistgħu insalvaw fil-komunitajiet tagħna mingħajr għajnuna barranija. L-Kummissjoni tista' b'mod sura ittejjeb l-għajnuna tagħha fil-programmi soċjali aħna favur dawn dan it-tibdil u nitolbu l-istati membri biex jagħmlu l-almu tagħhom biex di kollha tirnexxi. Grazzi ħafna sur Karas u issa l-onorevoli Bresso għal minuta. Grazzi President kollegi preżenti idaħħaqni meta nisma' l-kollegi li jippretendu l-awtonomija ta' deċiżjonijiet tal-Istati Membri u jinsew li hu minħabba propju minħabba s-sistema tal-Fond Monetarju Ewropew li ma kienx jissejjaħ hekk għax konna nibqgħu nsejħu l-ISM e li kien intuża sissa minħabba deċiżjonijiet tal-istati membri u mhux permezz il-legalità sħiħa tal-Unjoni Ewropea. U allura dan huwa importanti meta naraw id-diffikultajiet li twildu u li ġew fuqna. U li l-Fond Monetarju ġdid għandu jkollu l leġittimità li ħaqqu. U nixtieq nisħaq l-importanza li dan indaħluh fid-dritt komunitarju, fil-liġi komunitarju b'mod sodisfaċenti. F'kull każ irridu nagħtu l-Parlament e, vuċi e, ta, u dritt ta' superviżjoni fuq dan il-fond. U nibdew stess mill-isem il madux fond monetarju e- Ewropej kif Ewropew kif kien qabel, e, nidħlu noqogħdu nidħlu f'taħwit fuq it-titli bħal dejjem. Grazzi ħafna. Għandek blue card mis Refridge, taċċettaħ sinjura. Iva. Mela Refridge għandek il-kelma nofs minuta. Din grazzi tal-ken tal-li accettajt il-blue card. Din is-sovranisti, il-kelma sovranisti, in għatma smajta tintubza jifdal kuntest, xtifem bih, bħagġa peġorativa, deskrittiva, għax laqtitni ma li bdejt tisma, ma kont sen semmi sen uża blu kad, ma nixtieq insaqsija. Il-kelma sovranista xi trid tifisser biha? Grazzi. Iva mela le, sovranista dak li jaħseb li ġewwa l-Unjoni Ewropea għandu hemm il-kompetenza li għandha tkun lura l-istati membri individwi u federalista bħali inħoss illi setat illi madomx jistaw jerfawhom stati membri għandhom ikunu fuq bażi komunitarja u l-munita żgur hija waħda minnhom. Äh, Grazzi ħafna ta' dik it-tweġiba. Inja nimxu l-qoddim bl aġenda tagħna issa. Le, bil-kallima tagħna. L-Onorevoli Kuzmi kan. Signora President, f'dan id-dibattitu qed nitkellem fuq il-ħolqien tal-EMU. Xtaqt nuri tama, tama li din se tkun tisħieħ tal-istabilità tal-Unjoni Ewropea u l-perspettiva aktar b'saħħitha għal pajjiżi eh, taż-żona euro. Istituzzjonijiet intergovernmentali, ġifieri l-mekkaniżmu ta' stabilità Ewropea, il-fond li jeżisti eh, fih dan il-qafas legali Ewropew bil-kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll regolamenti dwar il-trasparenza dawn kollha iżidu il-demokrazija tat teħid ta' deċiżjoni xtaqt nuri it-tama li l-fondi eh, fl-istruttura l-funzjonament tal-Unjoni Ewropea eh, jimxu skont il-kriterji eh, ta' pajzi li jmorru li lim mill-Unjoni Ewropea. U ma nistawx inxeklu l-kompetittività bejn l-pajzi tal-Unjoni Ewropea għas barra mill pajzi tal-Unjoni Ewropea rridu nillim ma nistawx nillimitaw l-aċċess għal fondi eh, tal-pajjiżi li għandhom bżonn lajnuna. Grazzi. Grazzi, Sur Kuzniak. U issa nisimgħu minant l-Onorevoli Omarġi. Signora President, grazzi ħafna tal-kelma. L-esperjenza minn 10 snin ta' politika ta' austerita' u rrid falliment diżastruż. Għanna Macron u Merkel li ma sabux xej aħjar milli iniedu istituzzjoni antidemokratika li hija l-IMF. L-IMF bħala IMF tidistruġġi pajjiżi f'difkultà u taqsam dak li tigwadanja ma' oħrajn u mimlija riġidità. Issa Macron u Merkel qed jippruvaw ikissru d demokrazija Kollox xi m'hemm għan-nies imma kollox għall banek. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għas-sur Etheridge. Għal minuta nofs, grazzi President kemm jgħinuna li jkollok IMF. E meta ikun hemm pajjiżi u organizzazzjonijiet u negozji u ekonomiji li qegħdin ibatu, ħataqbad u tiġbed il-flus mit-taxxi u titfaħħumlhom. Kemm għajnuna din? Ikun tajnuna meta tkun daħħal daw il-pajjiżi fil-Eurozone. Il-inkwiet jiġi meta daw il-pajjiżi, negozji u organizzazzjonijiet qed jitħabtu, qed ibatu fih dan il-limitazzjonijiet u l-kondizzjonijiet ta' dik il-Eurozone. Ix flok ma ngħidu ara tajjeb di miex qed taħdem. Orraj daw l-ekonomiji għandhom bżonn jaħdmu waħidhom daw il-negozji li huma ta' profitt għandhom jaqgħu u ikun hemm oħrajn minn flokhom iġvir minn flok, qed tagħti ftit flus mit-taxxi fuq affarijiet li mhumiex jaħdmu tajjeb. Jien ukoll nixtieq inkun tajnuna, jiena qiegħed ġo sedem imlija nies tajnuna u jien persuna hekk ukoll. Irridu nifmu li ma tistax tibbukja il-issuq qed tipprova ddaħħal affarijiet kwadri f'toqob tondi. Eh, Din ma tistax tkun qed terġa' tarmi flus tippompja flus fuq proġetti illi fallew. Grazzi issa kellim li jmiss is-sun Libreton għal minuta u nofs. Grazzi, President, il-Eurozone hija fraġli ħafna għax iġi flimkien pajjiżi li l-livell ekonomiku tagħhom huwa eteroġenu differenti. Iħu pereżempju il-Greċja u fuq in-naħa l-oħra għandek il-Ġermanja. M'għandek bżon eh, tkun ġenju fl-ekonomija. Din ħatwassal għal kizi ekonomika. Għalhekk qed impoġġu xbieki ta' sigurtà u l-mekanizmu eh, ta' stabilità eh, li mbeta fl-2010 u tkompla l-qudiem dan der illi huwa wis intergovernattiv. Allura issa sar fond monetarju Ewropew iżjed integrat donu entità oħra Ewropea. Allura dan attakk ieħor fuq is-sovranità huwa ċar li l-IMF bħala mudell ħajsegwi l-IMF u se jkun hemm programm ta' privatizzazzjoni u awsterità fis-seħħ. Għaliex minħabba trivjaliżmu. Jiena kontra dan għax ma rridx li Franza darba tkun ġugarell fidejn li IMF. Grazzi ħafna. Għal-Onorevoli Stolojan per 2 minuti. L-Onorevoli Stolojan, jek joġbok. Grazzi. Għana doreċte sa creeze un instrument. President, jina sħat li l-Unjoni Ewropea jek trid għaf strument finanzjarju sabiex tati għajnuna li l istati membri f'diffikultà, allura Soluzzjoni raġonevoli tkun illi nitrasferixxu l mekkaniżmu ta' stabilità intergovernattiva kif inhu u jingħata l-istatus legali adattat. Ir-rapport li qegħdin aħna niddiskutu hawnhekk jappoġġja tali bidla. Issa, ħasra illi l il kunsill Iddeċida illi ma jiddiskutix il-proposta tal-Kummissjoni. U jiena nisħa illi nappoġġa il-pożizzjoni fir-rapport li l mekkanizmu l-ġdid ta' stabilità jrid ikun ukoll flessibbli għal dawk l-istati membri li mhumiex parti miż-żona euro. Iżda li jridu jadottaw il-miżuri kollha meħtieġa sabiex ikunu jistgħu jingħaqdu fiż-żona euro. Issa dawn il-possibiltajiet għandhom jinfetħu wkoll għal dawk l-istati membri li diġà ddeċidew illi jadottaw il-munita unika u anki laħqu l-kondizzjonijiet skont eh, talbiet tal-Kummissjoni u l-ECB. Issa, jiena kuntent fil-pożizzjoni tar-rapport dwar il-mekkaniżmu l-ġdid ta' stabilità u li dan għandu jaħdem bħala backstop għal fond ta' Rizoluzzjoni uniku. U ballura b'dan il-mod aħna nkunu nistgħu nsaħħu b'mod aħjar it-tieni pilastru. Grazzi lis sur Stolajan, l-Onorevoli Silva Pereira għal żewġ minuti. Grazzi President. Dan id-dibattitu qed jikkonferma li dan il-Parlament jixtieq li riforma tal-mekanizmu ta' stabilità jgħin sabiex il-mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni ikun jista' wkoll jissaħħa. Però aħna nixtiequ aktar mekkaniżmu ta' stabilità li jkun tassew Ewropew kif ukoll ikun taħt il-kontroll demokratiku ta' dan il-Parlament biex bekk ikun hemm aktar awtonomija għal dak li xaqsam il-Fondi Monetari Internazzjonali u jiena jidirli illi dana jistejjin aktar l-Istati membri u nkunu wkoll tallimna lezzjonijiet mill-programmi ta' assistenza ta' passat. B'hekk irridu nkomplu nagħmlu valutazzjoni serja tal-impatt soċjali tal-miżuri illi jridu jiġu ppreżentati fil-programmi ta' assistenza fil-ġejjieni. Dawn huma l messaġġi tar-rapport illi se napprovaw. Nittamaw issa li l-Kunsill u l-Kummissjoni jisimgħu li dan il-Parlament li jirrappreżenta ċ-ċittadini Ewropej. Grazzi ħafna, kollega. L-Onorevoli Marias, għal minuta jekk jogħġbok. Grazzi ħafna President. Eżis kollegi. Inħliet ħafna inka fuq ħafna dokumenti biex noħolqu il-Fond Monetarju Ewropew bħal mismer IMF illi eret ħafna pajjiżi u soċjetajiet. U l-aħħar vittma tagħhom kienet il-Greċja il-poplu issa qiegħed fil-faqar. Ikun aħjar li kieku niġġieldu r raġunijiet għalfejn il-pajjiżi fiż-żona ewro waqgħu f'kollass. Irridu nbiddlu l politika u l-istruttura taż-żona ewro għaliex kollox ġie strutturat biex e, jinqdew l-interessi tal-Ġermanja. Donnu hemmhekk għandna element ta' xkiel għall kumpatt ta' stabilità u dana kollu iwassal għal aġġustamenti vjolenti ekonomiċi. U allura dejjem irid ikun hemm is-self tal-aħħar stanza u l-ICBT tiġi deċentralizzata u anki l-istati membri jkollhom il-sovranità monetarja tagħhom meta huma jipparċipaw fil-kapital tal-ICB. Grazzi ħafna l-Onorevoli Rosati għal żewġ minuti jekk jogħġbu. Grazzi ħafna President, President Kummissarju, kollegi. Qabel xejn nixtieq nifraħ lill kummissarju kummissjoni talli ħajjew rapport daqshekk importanti għaliex b'hekk qed nagħmlu pass importanti l quddiem meta niġu għat-tisħiħ tal-Unjoni Ekonomika Monetarja fl-Unjoni Ewropea. Il-Fond Monetarju Ewropew għandu lan illi jieħu post il-mekkaniżmu ta' stabilità bħala mekkaniżmu ta' kontra il-kriżi. Azzjoni li qed taqdi wkoll u timla lakuna li għandna fiż-żona ewra qabel xejn. Mela x'inhuma l-kompiti? L-ewwel. L-IMF se jagħti appoġġ lill stati membri li jkollhom problemi finanzjarji. Nistgħu ngħidu li dan huwa r-rwol tal-ISM, però din hija xi ħaġa li se tingħata b'mod aktar effiċjenti u anki mingħajr min. It-tieni kompitu se jkun ta' pjan B backstop għal banek li jkollhom problemi finanzjarji u allura hemm possibilità illi jkun hemm finanzjament kemm għall-istati kif ukoll għall-banek u allura fl-aħħar naqtaw dan il-ċirku vizzjuż tal-konnessjonijiet mal-banek sovrani u anki se tkun xi ħaġa newtrali mill-perspettiva fiskali. U allura għanna garanziji li mhux se timpidel din il-ħaġa bħal mekkaniżmu ta' trasferiment ta' ħlasijiet aktar vantaġġi. Il-governanza se tkun xaġa aktar efficienti għaliex bħala parti tal-qafas legali tal-Unjoni Ewropea id-deċiżjoni se tkun ukoll aktar effikaċi u tkun tista' wkoll tindirizza e, sitwazzjonijiet ta' kriżi fl-istati membri u fl-aħħar riserva tal-aħħar m'għandniex nikkunsidraw l-imf bħala kompetizzjoni għall-imf u jiena nħeġġeġ il-kummissjoni biex tfassal is-soluzzjoni b'tali mod illi xorta waħda jkun hemm aċċess u jkun hemm benefiċċju mill-imf bħala istituzzjoni internazzjonali grazzi grazzi ħafna u issa Naddu l-kelma lill-Onorevoli Toma, jekk jogħġbok sinjura. Grazzi, Sur President. Il-kriżi ekonomika weritna li kellna problemi fl-Unjoni għal dak li għandu sam il-kapitalisti li rifjutaw il-solidarjetà ekonomika u allura jrid ikollna monetarja politika monetarja illi tkun tassew kompleta u jiena nipjaċir nara illi għandna s safety net li qed jiġi introdott u kollox irid jimxi b'mod koordinat fi żmien ta' kriżi mhux biss għall-istati membri fuq livell individwali iżda biex ma jkunx hemm tixrid. U allura għandna element intergovernattiv hawnhekk fis-seħħ protett mir-regoli ta' stabilità. Iżda, il-Parlament m'għandux kontrolli vera u proprji u allura dan huwa riżultat tal-politika tal-austerità li rajna minħabba l kriżi monetarja u allura mingħajr parteċipazzjoni vera u proprja mhux se naraw illi jkollna parti attiva tas-sigurtà ekonomika u se jkun hemm impatt kbir fuq il-faqar u l-erosjoni soċjali. Grazzi. L-Onorevoli Tomasic għal minuta. Grazzi ħafna President. Fil-bidu nett ta' dan ir-rapport jingħad li l-introduzzjoni tal ewro hija fost l-ikbar kisbiet tal-proġett Ewropew. Iżda jiddependi li min nistaqsi forsi għandna nsaqsu lill-Italjani u lill-Griegi. l euro kienet utli għaliex iddeċentralizzat l-Unjoni Ewropea u anki introduċiet ċertu flessibilità l istati membri l-istess ukoll jinkiseb mill-IMF. L-ISM illi se ssir IMF e ifisser hija tweġiba għal dak li wassal għal kriżi ġifiri l-Ewropa tkun aktar reżiljenti. L-inizjattiva biex ikonna dan il-EMF huwa tentattiv biex mekkaniżmi ta' kriżi jsiru xi ħaġa permanenti. Kif ukoll sabiex nikkontrollaw il-modi kif l-appoġġ finanzjarju nata m'hemm bżonna din il-ħaġa. Grazzi l-Onorevoli Pietikajnen għal żewġ minuti jekk jogħġbok. Grazzi. Il-ħolqien tal-Fond Monetarju Ewropew huwa pass loġiku l-qoddim u kontinwazzjoni tal-mekkanizmu ta' stabilità li ġie mwaqqaf wara l kriżi finanzjarja u ekonomika meta rajna li stati membri ma jistawx volontarjament jeddu ħsieb il-patt ta' stabilità u anki matul il-kriżi huma ma setawx jeddu ħsieb il-kapaċitajiet finanzjarji tagħhom. Flimkien ma' tupac u Six Pack u wkoll lakuna u allura importanti li din il-ħaġa ssirx indipendenti attur li jista' jopera fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea u mhux taħt il-proċessi ta' deċiżjonijiet tal-Istati membri. Għandha tkun entità uffiċjali li tagħmel deċiżjonijiet uffiċjali għabbażi ta' regoli illi bilna dwarum flimkien. Jiena naħseb li din hija ħaġa meħtieġa meta aħna nqisu l-istabilità fuq żmien twil. Onestament, ħossu li l-istati membri jistgħu jagħmlu tali deċiżjonijiet bl-istess kriterji meta nirreferu għal pakket ta' appoġġ għal Franza, għal Ġermania, għal Malta jew Ċipru, il-kriterji ikunu l-istess għal dawn il-pajjiżi u allura jekk irridu mekkaniżmu illi tassew jopera prevedibilità fis-suq u anke biex ikunu kredibbli rridu fond monetarju fuq għal żmien twil. Fond illi ikollu status indipendenti mingħajr pressjoni mill-Istati membri U allura aħna li aħna fit-tajt ta' ġizjoniet u l-mod loġiku naħseb li issa għandna pass il qudiem mill-istat konfuż ta' stabilità, il-patt ta' stabilità u tkabbir. Iżda xorta waħda għatfadal ħafna xi jsir għall iżvilupp tal-Fond Monetarju u anki li jemju. Grazzi ħafna. U issa naddu l-kelma lill onorevoli Gajar għal minuta jekk jogħġbok. Grazzi ħafna sur President. U nifirħu eh, nifirħulek tal-li titkellem taqstant lingwi. Signuri, il-proposta tal-Kummissjoni illi il-mekanizmu stabilità eh, jispiċċa taħt il-liġi Ewropea huwa mezz ta' kif aħna garantixxu il-kompitu tal-Parlament ta' kontroll l-istruttura governattiva attwali trid tiġi żviluppata aktar u allura neħtieġu funzjoni ta' stabilità għall budget biex bekk nassorbu wkoll dawn ix-xokkijiet asimetriċi. U allura kollox irid ikun parti mill-istruttura ġenerali, ma jistax ikonna repetizzjoni ta' strutturi. Dan jfisser illi budget taż żona euro jaħdem biss jekk fl-MFF ikun hemm riżorsi adattati li jkunu disponibbli għalhekk. U allura il-fissazzjoni ta' 1% ta' GDP għal dak li nxaqsam il-kapit ta' gvernu ta' stat fin negozjat tal-MFF hija żbaljata. Irridu riżorsi adattati jekk tassew irridu waslu riżultati, ma jistax ikun hemm tabu li ikonna budget tal-Unjoni Ewropea illi wkoll jissarraf riżorsi propji u allura irrid ikun hemm taxxa diġitali jew tassa ta' transazzjoni li tintuża biex inżidu l baġit tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Issa nagħtu l-kelma l-Onorevoli Kelly għal żewġ minuti jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, President. Jiena nilqa ix-xogħol ta' tfassil tal-Fond Monetarju Ewropew u dan sabiex naċċertaw aktar responsabilità l-iżvilupp tal-assistenza monetarja l-Istati membri Dan il-fond li IMF e irti kollu aktar responsabilità li iżvilupp u l-monitoraġġ ta' assistenza form ta' programmi, però importanti li teħta deċiżjonijiet jibqa' fidejn l-Istati membri il-budget li jmiss jista' jgħin biex ikun aktar tkabbir sostenibbli, jkun aktar riformi biex bekk inkunu nistgħu nibnu soċjetà aħjar li ttejjeb ħajja taċ ċittadini kollha tagħna. Jiena jidhirli li l-ġejjieni tal-Unjoni Monetarja trid tfittex dejjem stabilità monetarja biex bekk tirbaħ il-fiduċja taċ ċittadini. Priorità tingħata għat tlestija tal-Unjoni Bankarja u nsaħħu l mekkaniżmi ta' stabilità u anki jridu niffukaw fuq l-iżvilupp tal-Unjoni ta' Swieq Kapitali li għandu potenzjal enormi biex eh, noffru mekkaniżmu ġdid għal finanzjament tan negozji u jkun komplementari għal pjan ta' investiment tal-Ewropa. Jina nilqa' numru ta' dispozizjonijiet fir-rapport inkluż il-partiċipazzjoni fl-inizjattiva li tkun possibbli għal membri kollha mhux biss għaż-żona ewro u minn barra hekk nilqa it-talba li jessem biex ikollha biżżejjed ukoll kapaċitajiet biex il-qafas jiġi valwat biex ikun hemm ukoll proċedura effettiva ta' taħid ta' deċiżjoni. Nieħu pjaċir nara li l-Parlament qed iressaq il-pożizzjoni tiegħu fuq il-kwistjoni minħabba il-proċess illi qed jimxi b'nuqqas ta' veloċità fil-Kunsill. Il-Parlament għal darb'oħra qed juri inizjattiva fl-interessi ta' ċittadini. Grazzi. Grazzi ħafna Aziz kollega. Issa ngħaddi l-kelma lil Honorable Sant tal-minuta. Jekk jogħġbok, grazzi sur President, il-progress fuq l-istabbiliment ta' dan il-IMF se jibqa' problematiku sakemm il-diviżjoni politika illi hija prezenti e, tibqa' hemmhekk u ma nsibu soluzzjoni. Allura l-istituzzjonijiet illi ħarsu il-proċedura jridu iħarsu l pajjiżi mill-kriżi u dan jiddependi fuq iċ-ċentralizzazzjoni tal-istituzzjonijiet u l-funzjonijiet tagħhom, però hemm nuqqas ta' fiduċja mill-istati membri mhux inqas dawk li huma l-iżgħar, iżda mhux biss li l-proposti donnu edin jimxu fil-direzzjoni tal-federalizzazzjoni li ma jixtiqux u ma u li jħossu li huma prematuri li ninsistu illi l-IMF ikun integrat minn issa fil-metodu komunitarju jfisser illi qegħdin eh, naraw illi jkun hemm nuqqas ta' mixjal qudiem u allura bekk inkunu nistgħu ndajfu il-Fond Monetarju u allura xorti forsi aħjar nimxu bil-mod fil-bidu aktar milli jkollna fond illi jibqa' xogħol illi jkun fi progress. Grazzi ħafna u issa ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Seisenfeld għal żewġ minuti jekk jogħġbu. Grazzi ħafna sur President. Il-progressi ta' konġuntura ma eh, parti integrali mill-suq, iżda għandhom ukoll effett fuqhom. Il-problema hi li meta e, e, Eh, riċessjoni. Umbat, mux biss il-kumpaniji jibatu, iżda primarjament u dini għal-ikbar ħasra u ċittadini li jibatu. L-Unjoni Ewropea allura għanda bżon strument b'saħħtu għawija ta' stabilizzazzjoni eh, f'dawn iċ-ċikli ekonomiċi. U l-pajjiżi Ewropej għandhom bżonn appoġġ f'perjodi ta' eh, riċessjoni jew problemi finanzjari. L-rwol tal-mekkanizmu ta' stabilità Ewropew u l-Fond Monetarju Ewropew jista' jkun soluzzjoni tajba. Jina personalment minix noqot nġilet fuq l-isem eh, l-fatti huma aktar importanti. L-ewwel net huma l-istati membri li għandhom ikollhom id-deċiżjonijiet eh, l-idea ta' kwalifika tal-maġġoranza eh, li għandha tittieħed. U t-tielet huwa importanti min jista' jkun il-beneficjarju tal-appoġġ ta' dan il-fond. Il-Fond Monetarju Ewropew għandu jassigura wkoll mekkaniżmu konġunt għal eh, fond ta' ristrutturar u likwidazzjoni wkoll. Jiena madanakollu konvint li l mekkanizmu li qed nitkellmu dwaru irrid ikun wieħed permanenti u b'saħħtu fl-Unjoni Ewropea. Hemmhekk biss inkunu nistgħu niddependu fuq l-effettività tiegħu. Grazzi. Kuj Barzo, grazzi. Grazzi ħafna, kollega, u issa ngħaddu l-kelma l-Onorevoli Vajdere għal żewġ minuti jekk jogħġbok. Grazzi President. Eżis kollegi, jiena xtaqt nifraħ lir rapporteurs u nesprimi s-sodisfazzjon tiegħi li mill-ġdid qegħdin naħdmu fuq diskussjonijiet politikament sensittivi li l-Kunsill lanqas biss beda jaħdem fuqhom. Jiena nappoġġa r-riforma tal-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabilità importanti li nagħmlu riforma jekk irdu nħarsu l qudiem niżviluppaw għodot għal prevenzjoni ta' kriżi potenzjali. Satax mill-istati membri biss huma parti miż-żona euro u allura l-kooperazzjoni ekonomika u monetarja tkun aktar diffiċli jekk ikun hemm tnaqqis ekonomika jew xi fatturi oħra mikroekonomiċi. Jridu nistabilixxu mudell ta' kooperazzjoni li jippermetti l-istati membri kollha li jiżviluppaw soluzzjonijiet veloċità biex ikun hemm l-għajnuna. Il-proposta tal-Kummissjoni hija fondazzjoni tajba biex tinstabilixxu tali mudell. Il-EMF li l-in mill-isem li nazlu jiġi integrat fil-qafas legali Ewropew huwa xi ħaġa essenzjali biex ngħinu l-istati membri bil-problemi importanti l-istati membri jkollhom deċiżjonijiet ukoll xieħdu. u anki ma jkollniex irdoppjar ma' istituzzjonijiet oħra, però għalissa mhux biżżejjed jekk irridu naslu għal mekkanizmu ta' tajt ta' deċiżjoni li jkun trasparenti allura rridu nespandu il-toolbox toolbox tal-mekkanizmu ta' stabilità inkluż ir-rendu kont għall-Parlament Ewropew u anki għall-Istati Membri billi nespandu toolbox tal-mekanizmu ta' stabilità irridu niksbu bilanċ bejn solidarjetà u rendu kont tal-Istati membri. L-Istati membri illi jgħaddu minn diffikultajiet se jkollhom jaċċettaw aktar responsabilità lejn iċ-ċittadini tagħhom u ċittadini ta' stati membri oħra. Naqbel illi meta nagħmlu riforma tal-mekanizmu ta' stabilità irridu nagħmlu aktar enfasi fuq l-appoġġ tal-Istati membri aktar mill-banek illi xi kultant huma problematiċi termini ta' rendu kont irridu nkunu flessibbli, irridu nkunu trasparenti, onesti fir rigward ta' ċittadini tagħna, nafu li ħafna drabi hemm opinjoni differenti fost istati membri, però opportunità ta' debdin biex nirreformaw il-mekkaniżmu u niksbu riżultat tajjeb. Grazzi ħafna, is eżiza kollega, jiena ma kellix talbiet tal catch tiegħi u allura ngħaddi l-kelma minnu fih lill-Viċi President Dombrovskis fisem il-Kummissjoni Ewropea jekk jogħġbok. Sur President, membri onorevoli, kont qed nisma' l-iskambju ta' opinjonijiet ta' komu dan huwa eżempju ieħor tal-vitalità tad diskussjonijiet li se jkun li jkollna f'din l-awla. Nista' nappoġġjaw riflessjonijiet dwar l-arkitettura tal-Fond Monetarju Ekonomiku Ewropew. E, xogħol fadallu ħafna xi jsir, iżda l-proposta hija pass fi direzzjoni tajba. U permetti li permettu li ngħidilkom għaliex l-ewwel net l-integrazzjoni tal-ISM fil-qafas legali se jagħti benefiċċju għal eh, appoġġ ta' stabilità ta' każ ta' kriżijiet aħjar eh, kif tidħol koordinazzjoni supervizjoni u kol ta' settur finanzjarju. l kummissjoni u l-Kunsill għandhom ruol ewlieni f'dan se jpermetti wkoll t-tisħiħ tal-kontabilità eh, tal-ISM għal wieħed nazzjonali u jisaħħaħ ukoll il-tendenzi demokratiċi. L-azzjoni tal-ISM mhux biss jikkonċernaw stati membri individwali għal ajnuna iżda bħala żona euro kollha kemm hi. Dan jippermetti wkoll għal zida fit trasparenza u reviżjoni ġudizzjarja bħal mu għal każ ta' istituzzjonijiet Ewropej. Permettu li nefassizzaw ukoll l-integrazzjoni tal-ISM fil-qafas eh, Ewropew kun rikonoxximent fuq tal-importanza eh, tal-valuta mill-ħolqien tagħha. U ikun xi jkun eh, il-pjan fuq medda ta' żmien twila u qasira li jessem irrit jirrispetta l ħedmitu u l-irwolijiet eżistenti fit trattati Ewropej mingħajr ma jaffetwa il-bilanċ tal-kompetenzi bejn l-Unjoni u l-Istati membri tagħha. Grazzi ħafna, Sur President. Paul Dies, thank you very much. Grazzi ħafna, Viċi President, wissa naddu għal-rapporter l-Onorevoli Manka. Grazzi ħafna, Sur President. Xtaqt nirringrazzja l-Petra eh, Siva Pereira, ko-rapporter tiegħi li ħdimna fl-imkien fuq dan n rapport u koll nirringrazzja wkoll il-Shadow Rapporters u l staff kollu għal kooperazzjoni eccellenti li kena nishtiq nisaq li stati membri ma jistawx jissolvu r-riski sostenibli eh, ta' zona euro wahidom. Eh, din tista' fetwa s-sistema tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. L-Onorevol Maruxik semma li dina kwistjoni nazzjonali iżda mhux il-każ hemm numru ta' kumpaniji li jistgħu eh, jifflorixxu eh, fil-sfera internazzjonali u raġunijiet kollha jistgħu jiffaċċjaw problemi ekonomiċi li eventualment jistgħu jwaslu problemi f'pajjiżi oħra u rridu naraw x'nistgħu nagħmlu biex nifaċċjaw dan it-teddid il-natura intergovernmentali tal-fondatwali jirlimita eh, l-effettività l-ħidma f'każijiet ta' kriżijiet ekonomiċi u l-implementazzjoni eh, ta' dan fil-qafas leġislattiv Ewropew se jsaħħaħ dan biex ikun hemm riforma effettiva fuq minna ta' żmien qasira għalina biex nippermettu l-mekanizmu ta' stabilità biex ikun jista' eh, eh, jimxi l qoddim ma m'hemmx post għall individwaliżmu hawnhekk. Irridu u stabilità għal żona euro u nsolvu il-problema darba għal dejjem Grazzi. Grazzi ħafna, onorevol kollega Manka. Bek, temmejna dan id-diskors u l-votazzjoni sessir għada. L-ordine del giorno reca ora la relazione di Fuq l-agenda tagħna tal-lum issa għandna Ir-rapport ta' l-Honorable Piper fuq is-salvagwardja tal-kompetizzjoni fit-trasport blajru u ngħaddu għall-Honorable Piper l-rapporter. Hekk jogħġbok l-Honorable Piper. Ja, Dank, Ja, grazzi. Ħafna sur President. Senjuri, Aħna Ewropa ta' libertà u valuri. Unjoni li hija favur il-kompetizzjoni. U aħna Unjoni li tista' tkun b'saħħitha meta tkun maquda. il-dazju fuq il-karozzi amerikani, l-aluminium eh, u importazzjoni irħisa me ċina eh, F'dak il-każ eh, kumpaniji oħra ma jkunu jistgħu jagħmlu xejn biex iżommu l-industri tagħna. Iżda din taħdem biss jekk se jkonna ftejm ta' kummerċ bej il-pajjiżi eh, Ewropej u l-bqija tad-dinja. Bekk ikonna bażi biex naħdmu fuqha u b'regolament 868 fuq il-salvagwardja tal-kompetizzjoni fit trasport tal-ajru issa f'daqa jeżisti. Allura għandna settu fejn sissa regoli ta' WTO ma kienu japplikaw. Fil-bqija ta' dinja eh, l-linji tal-ajru ma' sussidjati mill-istati. Sa tal